Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre... Signori, se nibdew il-laqa l ewel laqa ta' din is-sena. Bħala l ewel vice President, ex eh, vice President ta' din ta' dan il-Kumitat tal-Iżvilupp għandi l onur illi immexxi din il-laqa kostitutiva ta' nofs il-mandat. il mandat Issa semmex illa għalmenu sakemm inkunu ħtarna il-presidenta jew president il-ġdid. Għalek, eh, issa il-laqja miftuħa, nfakkarkom għalfejn edinaw, aħna edinaw biex niformaw il-buro tal dan il-komitat billi naħtru president u erba viċi-presidenti skont l-artiklu 191 tal-regolament. L-ewel nazlu il-president u bat il-viċi-presidenti. Jena l-ewel net Qabel ma nivvotaw irrid eh, niżgura u nara jekk hemmx eh, membri li biex jissostitwixxu lil membri l-oħrajn. Infakarkom li skont l-artiklu 187 l-ismijiet tal-persuni sostitutivi mhumiex permanenti um, irridu tridu tajdu li bijom qabel il-vot. Sur Ori u Sur Kashmarek. Qabel il-vot ha namlu żewġ affarijiet, l-ewwel naraw irridu naraw li hawn quorum. Il-quorum il-ħaqnieh dan skont l-artiklu 195. Issa se nitlop li kun hemm il-kandidaturi għal presidenza. Signora Grez, jekk tippermettili pala koordinatura ta' dan il-grupp jiena nixtieq niproponi lil sinjura Eva Jolie biex issir il-presidenta ta' dan il-komitat. Donc, est-ce que le candidat émane d'un groupe politique Mela, il- taċċetta li il-konsens jinata bil-miktub, nimmaġin, Irrid nittolbok, Sinjura Ġoli. Nistaqsik, Iva jiena naċċetta bil-qalb dan l-inkarigu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 Mela il-vota minni permezz ta' akklamazzjoni għaliex ma kienem ebda kandidat ieħor u aħna tassew kuntenti li s-Sinjura Jolie se tkompli eh, twetta il-ħidma tagħha anki tul it-tieni parti tal-mandat. Mela Sinjura Jolie inħatret skont l-artiklu 191 paragrafu 2, tieni sotto paragrafu Nifraħlek, Sinjura Joli, u għannom tal-membri tal-komitat jena rrit nifraħlek u najdlek kemm aħna kontenti illi l-laqata dan il-komitat se uh, jitkomplew taħt it mexija tiegħek. Mela nistidnek issa tiġi tiħu postok hawnhekk fuq din il-mejda bħala president ta' dan il-grupp. invitation. <laughs> Merci, merci. Je tiens d'abord à... L-ewel net eh, nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Stifler illi eh, eh, meċiet din il-ħatra tijaj jiena u koll nishtiq nawguralkom lilkom il-koll l-isbaħ xewqat għas-sena 2012 għal minnu l-daw kolla li ma tqajċ maħħom fi Strasburg il-ġimgħa li għaddiet. Jena u koll nishtiq nirringrazzjakom tal-li għal darboħra u rejtu il-fiduċa ta'kom fina meta ħna bdejna din il-leġislatura fl-2009 ħna konna qegħdin inħossu l-ewwel effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja Aħna konna deċdejna li nħarsu l-pajizi li qed jiżviluppaw il-politika ta' kooperazzjoni u ta' kliwa l-iżvilupp minkejja tentazzjoni ta' ħafna stati membri illi innaqsu ħafna l-kontributi tagħhom lejn dawn il-pajjiżi. Illum eh, il-kriżi eh, infirxet u qed tolqot l-istati membri kollha, iċ-ċittadini Ewropej Illum kull-jum edin isiru iktar qed iħossu iktar l-impatt ta' din il-kriżi u rridu nagħmlu kullu li nistgħu biex innaqsu l-impatt fuq il-ħajja tagħhom ta' kuljum u nerġgħu nagħtuhom tama u fiduċa fil-proġett Ewropew. Madana kollu ma rridux ninsew li l-pajjiżi tan-nofsinhar ukoll qegħdin ibatu minn din il-kriżi anki u koll uh, eh, mill-ewel effetti tangibli tal-bidla fil-klima għanna bieċa xogħol ibsa qudiemna imma naħseb illi nistaw illi naħdmu naħdmu bis-sens għaliex naf illi intom impenjati, naħf illi intom lesti li tagħmlu dak kollu li jrid issir biex eh, il rwol tal-Parlament ma jibqax laqqas eh, rwol ta' sempliċi osservatur għaliex il-Parlament hija temmek ukoll biex jirrappreżenta 500 miljun ċittadin Ewropew Jena u koll għal darboħra nishtiq nerġa nirringrazzjakom għal fiduċa li urejtu fija u nistidnikom biex tkomplu tivvotaw għal bqija tal-burro ta' dan il-komitat. Issa naddu għall elezzjoni ta' erba viċi presidenti skont ir-regolament. Qabel il-vot jena nishtiq eh, nara minnu mal-kandidati għal pożizzjoni ta' l-ewwel viċi president. Oui. Euh, Frau Schnieber, vous avez la parole. äh, ich möchte vorschlagen, als erste Stellvertreter. Iva, jena nishti ninnomina eh, Signora Stifle bħala l-ewel Vice President, it-tieni Sur Deva u it-tielet is-Signora Zaniki. Merci beaucoup. Grazie ħafna. Għaw iktar kandidati sur Martinez? Ixħal il-mikrofonu jak joġbok. Grazzi, Signora President, jina nifraħlek għal ħatra tijak għal-nom tal-Grupp Soċjalist aħna rridu eh, eh, ninnominaw s-Njura Krozzu, ma nafx jekk għal pala l-ewel Vice President jew eh, għal xi ħaġa oħra ħallitinna karta għaltinna li taċċetta li tkun kandidata imma ma naħsibx e, ma nafx jekk kiex għall-ewwel viċi president sa bħala biex tkun l-ewwel viċi president jew ir-raba viċi president e, biex tieħdu nota ta' dan ukoll. Grazzi, Sur Martinez. Mela, dak issa raba viċi president, imma issa se nibqaw għall-ewwel e, Eh, biex naħtru l ewel viċi president. Sir Newton Dunn. So which vice president, but... Jina konfus, għalix jina li tinkun naf eh, Fir-rigward Sur Deva, naħseb jista' jkun it tini viċi-president, għana kontenti li hija tawna x'kien kważi president tal-Parlament Ewropew għal xi miet ta' voti bis, għal xi teknikalità ma rebax imma jiena nixtieq li jkompli bħala inkarigata din viċi President tal-Kumitat. Premier Vice President. Aħna issa se votaw għall-ewwel Viċi President ma' uħat iktar li jixtieq jikkandida ruħu għal din il-pozizjoni. Mela rridu nistaqsu s-soltu mistoqsijiet għal dik li il-kandidatura ta' Snira Xtifle jekk il-kandidatura ta' taħħa toħroġ minn grupp politiku li għandu għalmenu 5% tal-membri sħaħ skont l-artiklu 13 paragrafu 1 u tweġiba hija iva. U il-Sinjura Xtifle inti taċċetta li tkun l-ewwel viċi President? Iva, Eh, bi pjaċir kbir, Signora Jolie, grazzi. Inti eh, battilna il-dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji skont l-annes wieħed ta' regolament IVA twieġeb is-Sinjura Stifle. Mela peress li m'hemmx iktar kandidati għal din il-pożizzjoni li fis-Sinjura Stifle. nixtieq illi l vot isir permezz ta' akklamazzjoni. Xi déclare Madam Stifle ekkina eh, niddikjara li sinjura Xtifle eletta eh, permezz l-akklamazzjoni skont l-artiklu 191 paragrafu 2 tini subparagrafu. Issa naddu għall-elezzjoni ta' tini viċi president. Qabel il-vot nixtieq nara min huma l-kandidati għal din il-pożizzjoni ta' tini viċi president schlage da nochmal äh, die eben schon vor Nordstever. Permettili, bħalma Abel, qabel, nishtiq niproponi l-isem ta' Sur Deva. Eske il għaw iktar kandidati għal pożizzjoni ta' tini vice president? Din il-kandidatura toħraċ minn grupp politiku li għandha almenu 5 mill-membri effettivi skont l-artiklu 13 paragrafu 1 ta' regolament tagħna, tweġiba hija iva. U Sur Deva, inti taċċetta illi tkun it-tieni viċi president ta' dan il-komitat? Iva, u l-President ringrazzja l-Sur Deva. Inti uh, battilna dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji tiegħek Eh, kif previs mill-annes numru wieħed ta' regolament IVA tajjeb wis mela peress li memx iktar kandidati għal din il-pożizzjoni ta' tieni viċi president nixtieq illi naħtru li surdeva permezz ta' vota bl-akklamazzjoni. Xu dekla, Monsieur De... Ek, Sur Deva issa huwa maħtur skont eh, l-artiklu 191 paragrafu 2 Eh, l-ewwel subinċis tar regolament tagħna. Issa ngħaddu għal ħatra ta' tielet viċi President. Min huma il-kandidati għal din il-pożizzjoni ta' tielet viċi President? Signora Zanecki. Ah, merci beaucoup. Grazie ħafna. Hemm iktar kandidati għal din il-pożizzjoni ta' tielet viċi president? Qed naraw illi din il-kandidatura toħroġ minn grupp politiku li għandu għalmenu 5% tal-membri sħaħ, Sinjura Zannikki Eh, batitilna bil-miktub il-sarja fejn hija dikjarati li taċċetta din il-kandidatura, batitilna u koll eh, dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji tagħha għal daqstant naddu issa għall-elezzjoni ta' Sinjura Zanikki b'vot ta' akklamazzjoni. Donc je déclare Madame Zanicki élue Mela, il-Sinjura Zanicki issa ġiet eletta bħala tielet viċi president ta' dan il-komitat. Qabel nivvotaw nara minnu l kandidati għal pozizjoni tar raba viċi president Sur Martinez. Jina se nirrepeti dak li għat minuta ilu. Jina nishtiq uh, eh, niproponi l sinjura Kretu għal din il-pozizjoni jidhirli illi Eh, aċċettat din il-nomina u batet ukoll id dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji tagħha. Grazzi ħafna. Eh, nafu illi din il-kandidatura toħroġ minn grupp politiku fejn almenu 5% tal-membri huma eh, membri sħaħ. Is-Sinjura Kretu aċċettat ukoll din il-nomina u batitinna wkoll l istarja tal-interessi finanzjarji tagħha. Għalhekk għanna Eh, naħtru l sinjura Kretu b'akklamazzjoni mela issa hekk is-Sinjura Kretu hija eh, ġiet eletta permezz tal-akklamazzjoni. Issa nixtieq nistieden lill viċi presidenti eh, li ġew maħtura li qegħdin hawnhekk li jiena nifirħilhom għannom tal-membri kollha li jiġu hawnhekk isibu posthom ma' ġembi. Grazie. Monsieur Deva. Thank you. Yeah. Sur Deva. Nous abordons maintenant le troisième point notre. Issa naddu għattilet punt fuq l-agenda tagħna AOB u eh, u din eh, il-parti tal-laqa kostituttiva. Għandkom xi point of order? Jiena m'għandix tajt il-President. Għal daqstant, grazzi ħafna lilkom il-koll tal-li ġejtu hawnhekk għal din il-laqa kostituttiva u eh, minada warnof sinar nibdew bil-laqatana tas-soltu fejn eh, palma tafu aħna se nerġaw ikonna fosna l-sur Bill Gates. Il-laqa tibda fis-satejn ta' warnof sinar u mhux fit-tlieta u li se ssir fil-hemicycle. Hekk issa din il-laqa kostituttiva hija mitmuma. Merci. On se rassemble.